mill-Onorevoli Griesbeck fuq il-prezenzjoni tal-emerġenza dritti li għet ikun prezenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali. Għannet nishtiqna ngħaddi il-kelma l-Senjura Griesbeck, il-rapporter. Madame la President. permettu li President, eh, li il li din eh, dan il-rapport fil prezenzjoni tal-innoċenza li jena naħdmu xur fuq eh, fl-axħar minkejja negozjati diffiċli u wassal għal ftejm u nistanejt li huwa ftejm tajjeb illa li għax għanna qoddimna test ambizjus eh, ta' natura amministrativa ta' natura leġislattiva li ħares il-ċittadini eh, eh, il-31 ta' marzu li għadda ziz kollegi intom tajtuna tajtuni mandat ċar, il-pozizjoni tal-parlament kienet ċara, wieqfa, ċe għal ħarsi, iktar ħarsien għal persuni imres um, u biex jitħarsu drittijiet ta' ċittadini Ewropej kif ukoll għall-monetizzazzjoni um, tal-pajjiżi u ta' sistemi Ewropej iktar lejn uh, livelli baxxi milli dawk. Olja. Għanna eżempju reċenti uh, ta' xali jebdu fejn xaħat mit ti tiegħi ramid eh, fil-waqt li kien għaddej eh, tranquill eh, fil-lezzjoni tiegħu tal-matematiku fil-fatt huwa ġi assoċjat ma' dawn ir-reati barbariċi fil-waqt li huwa kien innoċenti naħseb eh, illi allura dak li għanna qoddimna eh, waqaf mill-li kull tip ta' autorita jew inkella persuna illi tipprova tħammeċ l-isem ta' xaħat eh, mingħajr bażi tkun tista' tiġi maħuda azzjoni kontriħ. Din hija rebħa għall-Parlament Ewropew qed naraw eh, aspett ġdid dwar kif il-nies jiġu meqjusa suspettati għaliex eh, f'udjenzi pubbliċi, pereżempju eh, fejn soltu narawhom manuttjati b'mod kiefer wara wara wara ħġieċ rridu naraw li li jkun hemm sitwazzjonijiet li eh, dak li jkun mhux isu jkun ikkundannat eh, minn qabel. Eh, u donnom natu għam xifmu diġa jew natu xifmu l dawk ta' madwarom il-jum diġa ħatja sandubjo proreo dan il-prinċipju eh, ġiviri il-prinċipju li eh, skontu kullħat irritu kużatta mess għal dubju dwar ħtija irrit japplika għal kullħat irridu komplu ninsistu fuq dan id-dritt Imbat eh, fit-test eh, uħu tridi għamlu possibli eh, il-prinċipju tal pisa tal-prova jaqilbu dan il-prinċipju aħna rajna pero illi dan il-prinċipju jiġi limitat biss fejn hemm presenzjoni ta' ta' taħtija ta' tal-innoċenza, skużawni. Id-direttiva tagħti wkoll id-dritt tal-preżenza tul il-proċess u fl-aħħar mhux l-inqas il-kisba ta' mm, provi għanna referenza għal regoli ta' ammissibilità ta' provi u tal-proċedimenti ksibna premessa addizzjonali l-ewwel darba dan f'test eh, Ewropew għal li xamilna referenza ċara l-artiklu 3 eh, tal-ġurisprudenza u tal-Karta eh, ta' drittijiet tal-bniedem naħseb li issa nistgħu ngħaddu għal Kummissarju Jurova, Sinjura President, onorevoli membri, nixtieq tassew nifraħu nirringrazzja l senjura Grisbeck kif ukoll il-Shadow Reporters l-oħra l-ħidma u dedikazzjoni l rew illi tassew waslu għal ftejm imħaffef. Dan mhuwiex dekarazzjoni ta' prinċipju, naħseb li l-presunzjoni tal-innoċenza hija xi ħaġa li rridu naraw li effettiva f'kull stat membru, rridu nħarsu wkoll id-dritt għal proċess ġust u li ħarsu id-drittijiet tal-persuni suspettati bħal dawk tal-vitmi. Biċipu tal-presunzjoni tal-eżist tal-innoċenza jeżisti, jeżisti minn żewġ eh, eh, sentenzi li nqataw reċentament mill-Qorti Ewropea tal-Diritti tal-Bniedem Issa il-testa kompromess eh, u għed bilanċat u għabbażat fu il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem kif ukoll il-kazistika tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Eh, id-direttiva tipprojbixxi eh, referenzi pubbliċi għal ħtija għandha regoli ċari fuq il-pis tal-prova il-pis tal-prova u fuq il-persekuzzjoni u kull dubju jibbenefika sospetti il-persuna suspettata jew kella akkużata iva importanti li drittijiet ta' dik il-persuna jibqgħu jiġu imħarsa. U eh, dritt eh, għal proċess u għal proċess ġust jibqa' prekwizit. Eh, nixtieq żidu żewġ dekjerazzjonijiet għal dan il-kompromess. L-ewwel net kjarifika tal- kif nifmu test fuq eh, id-dritt li wieħed jibqa' siket eh, u dritt li wieħed ma jikriminax ruħu. Mbagħad it-tieni l-pożizzjoni fuq eh, il-pis tal-prova. il kummissjoni dispjaċija illi kien hemm tneħjem il-paragrafu tal-proposta inizjali fuq ehm, il-fatti u kella liġi skontna ċertu prezenzjonijiet diġa jeżistu ċertu stati membri importanti li naraw li dawn ikunu regolati fit-testa direttiva biex bekk kull salvagwardja għalmin qed jipprova jiddefendi ruħu eh, jiġu mħarsa. Il-kompromess però huwa wieħed tassew ambizzjuż nafu li dawn l-istandards ħajsiru liġi Ewropea u ħajġu forzati bħala tali. Aħna qed insegwu mill-qrib, ħankun qed insegwu mill-qrib it traspożizzjoni u l-implementazzjoni ta' dan it-test legali u naraw li verament eh, dan jiġi implementat fil-pratika fl-istati membri issa, is-Sinjura Gall. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju, Eżis kollegi, nishtiq eh, nifraħ li Signora Griesbeck għal din il-bicċa xogħol eċċellenti fuq punta sew importanti u kompless. Il-prezunzjoni tal-innoċenza huwa prinċipju fondamentali wieħed mill-elementi kruċjali għal proċess ġust. Dak li ħankunu qed nivotaw huwa kontribut kbir għal dan id-drittu biex nizguraw ukoll id-dritt ta' difiża bħala xedaw rapporter nistanejt li dan huwa dokument bilanċat, importanti li nħarsu drittijiet tal-persuni akkużati li nsaħħu il-prinċipju ta' prezunzjoni tal-innoċenza minna ma nipperikolaw l-aspett ta' forzar tal-liġi u aħna kontenti li ksibna kompromess tajjeb anki permezz ta' standards eh, illi eh, naraw illi daw kollha voluti eh, jiżguraw illi konna sistema ta' ġustizzja illi taħdem effettiva. Issa senjura Sipel Grazie. dak li għana fuq il-prezenzjoni tal-innoċenza Iva, nafu li din teżisti anke l-istat ta' dritt, imma nafu li eh, fl-2011 l-2012 l-Qorti Ewropea da mm, dritti tal bidem sabet eh, madwar 26 il-trasgressjoni eh, ta' dan id-dritt, nasab jena mux biss il-prezunzjoni tal-innoċenza li trid tissaħħaħ smajna wkoll li kien hemm tentattivi biex eh, jiddajja id-dritt eh, li wieħed ma jimplik ma biex nejtek eh, jispiċċax jitfall ġebla fuq saqajħ. Naħseb l-akkużat jrid jipprova l-innoċenza tiegħu mhux il-ħtija tiegħu ma nistgħux nakkużaw l-nies eh, sempliciment għal eh, għaliex eh, tres u l-qorti. Għal għaliex inkella jkonna rati illi jixbħu il-gadget. Jena nishtiet tassew nara li kunsill illi eh, joffri iktar għajnuna legali l-akkużat u importanti li jkollna leġislazzjoni Ewropea iktar milli għanna fuq eh, il-prezenzjoni ta' l-innoċenza. Nasab li għanna test eccellenti imma jekk eh, fl-aħħar mill-aħħar ma napplikawx għal xejn. Ġifieri nittama li l-gvernijiet tagħna b'mod effettiv jitrasponu din il leġizlazzjoni Ujazdowski. L-Onorevoli Ujadowski. Nishtiq nringrazzja l-Onorevoli Grisbeck għax-xogħol siw li għamlet fuq dan ir-rapport biex ikun hemm preżunzjoni ta' innoċenza iżjed b'saħħitha u xogħol li ta' riżultat tajjeb ħafna bbażat fuq kompromess. U bla dubju li tow tiftaħ perspettivi ġodda biex wieħed isaħħaħ da prinċipju daqshekk bażiku għas sistemi legali tagħna. Il-Polonja wara il- neħija ta' komunizmu star stat ħieles bniet eh, ehm, sistema ta' ġustizja kriminali fej l-innoċenza jiprezumu l-innoċenza. Jien nixtieq ngħid mill-ġdid forma ċara li nappoġġa dan ir-rapport kif ġi adottat. Imma ma naċċettaw l-ebda emenda għax huma riskju u jirriskjaw jipparalizzaw il-proċedura kolla li sijar ħajja jappoġġa l-rapport bil-verżjoni li eh, appoġġat il-rapporter tagħna, signora Grisbeck, il-verżjoni wara trilogu. L-emendi kifat għandhom elementi proposti mhux raġonevoli mill-lat eh, ta' liġi kriminali. Aħna qed nistennew li jkollna direttivi ġodda f'dan il-kamp. Waħda mid direttivi li hija importanti ħafna hija dwar il-direttiva dwar ġlida kontra terrorizmu nisperaw li x-xogħol jibda fil- parlament u fil-konsell. Naddu issa għal l Albrecht imma lider mhux qiegħed fil-kamra, mhux qiegħed fis-sala Naddu allura eh, l-Onorevoli Button. Dan il-rapport qed konsidra li jadotta xi ftit mill-prinċipi li għal ħafna sekli ilhom fil-liġi komuni Ingliża, prezenzjoni ta' innoċenza, l-responsabilità eh, biex eh, tal-provi għal-prosekuzzjoni li wieħed ikun preżenti u hija ħaġa stramba li l-Renju Unit abbanduna da kollu uħa l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, ħaġa li kienet ila 800 sena. Bil-European Arrest Warrant ċittadin jista' jiġi mibawt u arrestatu mibawt minar lebda evidenza f'orti Ingliża. Dan qedna iwa abbandun tal-preżunzjoni ta' innoċenza. L-ewwel dmir tal-membri tal-Parlament Britanniċi u ma jiddefendu l-libertajiet. Imma l-membra parlamentana kull ma għamlu u ma ittradewna. mill-lider eh, Miss Lebretone maw Blue Card. Grazie, Signora President. Lest li twieġeb Sir Batten.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 Għanna nibatu li ċittadin li stati membri oħra, allura għanna bżon li konna l-istess standards minimi. Eh, L-European Arrest Warrant qed eh, wassal li ċittadini Britanniċi qegħdin jiġu arrestati f'ħabsijiet eh, verament ħażina bħal bil-Greċja kieku kien hemm proċedura sura ta' nies li joffru l-evidenza u ma kienu jiex jibatuhom lura hemm konvenzjoni Ewropea dwar l-estradizzjoni l istrateġi adottata minn flok l-European eh, Arrest Warrant li wieħed jista' jagħmel estradizzjoni imma bbażata fuq evidenza reali eh, studjata minn qorti eh, li tista' tiddeċidi jekk hemmx verament każ. U dak il-każ biss jista' jiġu U issa l-Onorevoli Le Breton. Grazie, Signora President Il-prezenzjoni tal-innoċenza huwa dritt fondamentali imma Franza m'għandix bżonn tal-Unjoni Ewropea biex tipproteġiha l-artiklu 10 ta' dikarazzjoni għamlet dan aħjar minn kull direttiva illi tkun miktuba b'lingwa arkaika. Dawn huma affarijiet li jaqgħu taħt is-sovranità tal-Istati membri u xejn aktar minnek l-Unjoni Ewropea ma tistax tħares dawn il-prinċipji sbieħ minn armat ir-rovinhom araw l-artiklu 5 li jgħid li wieħed iwaqqa il-pista profi fuq il-persuna akkużata mhux fuq minn qed jikkażuha dan imur kontra il-preżunzjoni ta' innoċenza mbagħad il-premessa 17 li tajt li persuna suspettata tittat l-informazzjoni għalfejn li anke torturi mela fuq pjanta prinċipju Sara diġà saret l-Unjoni hija Ewropa ta' bannek u tal-lobby su qatt ma se tifhem dwar xejn dwar il-libertà illi hi propju laqas biss taf x'inhi. Mrs. Mussolini. Not Honorable Mussolini. Grazzi, il-kollega li tkellem qabli qal li fi Franza deġa teżisti l-prezenzjoni tal-innoċenza u anke l-Italja hemm il Imma dana jinkisser dawn l-liġijiet jinkissru l-ħin kollu għalhekk din id-direttiva hija importanti. B'mod partikolari jiena nixtieq insemmi dan il-punt importanti ħafna il-bilanċ tad drittijiet bejn id-difiża u l-akkuża Ħafna drabi l-Italja jena qed nitkellem esempio dwar in-nisa. Aħna llum il-bisna din il-t-shirt propju favur in-nisa ta' kollon li ġew molestati u eh, stuprati. Ħafna drabi hija l-vittma li għandha dritt eh, għal difiża inqas minn dak ta' minn li jkun stupra jiena nittama li permezza din id-direttiva nsibu eh, tkun tiġi applikata anke bħala standards minimi ma nittamaw li l-istat l-standards jollew dejjem fl-istati membri kollha sabiex natu dak li qed ngħidu fid-direttiva noħol u iktar fiduċa fis-sistemi ġudizzjarji hawnhekk aħna qegħdin nirreferu fuq għal reati penali biss u jien għandi minuta u nofs President u anke għal dak li għandu x'jaqsam mal il xandir ta' l-aħbarijiet nittama li l-maġistrati u l-ġurnalisti f'muwa. U anke dak li għandu xaqsam mal persuna sospettata jew eh, eh, li din il-persuna ma tiġix trattata bħalli kieku kienet diġa ħatja u dana fil-fazi kollha, fil-fażijiet kollha tal-proċedimenti. Kinniċi. Onorevole Cinizzi. Grazzi President, jina rrit nirringrazzja l-Onorevoli Grisbeck għax xogħol eccellenti li għamlet il-prezenzjoni tal-innoċenza u prinċipju bażiku tal-istat ta' dritt imma l-assenza ta' qafas komuni ta' garanziji wassal għal ħafna violazzjonijiet u ostakola fiduċa bejn l-istati mod partikolari fuq sma delikati u kruċali pal per eżempju l-lota rikonoxximent tal ċerti elementi tal-konfiska preventiva li huwa essenzjali fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata. Din id-direttiva rridu nimlew il-vojt. Il-Komitat Libe saħħaħ il-proposta tal-Kommissjoni jiena kontenta li test eh, aħħari jinkludi ħafna minn dawk l-avanz anzi li jena kontribuita li jom jena permezz ta' xie emendi anke fuq ċerti aspetti delikati pal per eżempju l-pista l prova il-kondizjonijiet għal rikors għal seta għal mezzi korċetivi, anke dawn l-aspetti instabu soluzzjonijiet bilanċjati interpretazzjoni tajba Eh, ġudizzjarja fejn ikun hemm bżonn anke taħt it-tmexxija taħt tal-Rati Ewropej żgur se jwassal għal titjib tal-istandards u l-prattiċi nazzjonali li issa jridu jkunu konformi għar rabtiet kostituzzjonali Ewropej. Next one, Mr. Kellimni miss huwa l-Onorevoli Zazowski. Grazie ħafna, Signora President. Signora Kommissarju, ħaġa simbolika li l-lum edina wek u n negozjaw din id-direttiva ħattu dwar direttiva meta inti stess taf ħafna dwar l-innoċenza uh, jew uh, le fil-Repubblika Ċeka inti ġejt akkużata f'ħafna affarijiet li inti qatt m'għamilt, allura għalhekk nixtieq ngħid li nammirak ħafna u nammira l-kondutta tiegħek għaliex għandha din id-direttiva tiġi applikata. Aħna għandna nittrattaw lil kull akkużat bħala innoċenti sakemm nistgħu nuru li huwa ħati hija ħaġa um, fatt drammatiku li u l-ebda pajjiż Ewropew għandu jagħmel ħaġa oħra huwa għandha tkun regola fundamentali ta' kwalunkwa sistema ta' liġi kriminali, għandha tingħati garanzija ta' kulħadd. Dritt għal eh, proċeduri ġusti. Naħseb li l-Unjoni Ewropea mhux biss għandha tappoġġa li wieħed prezunzjoni ta' innoċenzja, għandha wkoll tagħti garanzija li din tiġi rispettata wkoll uniunea europeană prin instituțiile sale a fost Mandu sal Buda. Grazie President. L-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet dejjem kienu ħasbin dwar id-rispett ta' drittijiet fundamentali kif jidru fil-karta. Eh, Dan eh, bija eh, ħaġa li qed twassal għal iżjed rispett il-konsolament u l-identifikat ta' biex biex dan jisir fil-proċedura ġudizzjarja kollha qed tkun sfida mill wieħed jibda minn eh, situazzjoni fejn eh, deċiżjonijiet ġudizzjarji għandhom jiġu konsidrati indipendent minn fejn joħorġu, nifmu li hemm bżonn li wieħed jiżviluppa kooperazzjoni ġudizzjarja f'dan il-kamp bejn l-Istati membru għalhekk għandna bżonn li jkollna standards minimi Eh, komuni dwar eh, proċeduri ġudizzjarji ġusti. Nħossu li huwa importanti ħafna li kwalunkwe persuna li tiġi akkużata mm, ta' reat għandha jkollha aċċess għal avukat fil-proċedura legali u tikkonsulta ma' partiti terzi matul il-periodu tal-arrest tiegħu jew tagħha. l adduazzjoni ta' din id-direttive tfisser li nagħtu garanzija addizzjonali biex ikun hemm eh, orti rati ġusti. Grazzi ħafna. Naddi għall l-Onorevoli Radef. Grazzi ħafna, Signora President il-presunzjoni tal-innoċenza hija huwa prinċipju fundamentali f'kwalunkwe eh, proċediment eh, ġudizzjarju f'demokraziji. Aħna fl-Ewropa għandna opportunità biex nuru l-pija tad-dinja kif il-liġi penali u drattijiet tal-akkużat għandhom jiġu rispettati. ħaġa tremenda li l-prezunzjoni tal-innoċenza tapplika minn kwalunkwe moment, minn meta jiġi akkużat Eh, ta' reat u sentenza finali, determinazzjoni finali jekk eh, ġifiri eh, għamil dak li ġi akkużat jew le. Dana jiżgura li l-proċediment ġudizzjarju jkun ġust u l-persuna il-persuna li ġiet akkużata. Il-kwalità l-oħra ta' direttiva u li l-autoritajiet pubbliċi ma jkollhomx il-dritt li jħossu bħala ħati l-akkużat ħaġa tajba li l-ħtija tiġi fuq l-evidenza. L-akkużat mandux eh, eh, mandux għatu l-impressjoni li waħati minn qabel inkella jinfluenza l-pubbliku u l-opinjoni pubblika. Da ma jfissirx li l-libertà tal-moviment ta' dak li qed jiġi suspettat m'għandux liġi limitata jekk hemm bżonn. Inħoss li regoli minimi ta' Ewropea dwar preżenzjoni ta' innoċenzja jagħtu garanzija li jkun hemm proċedura ġudizzjarja ġusta u l-applikazzjoni effettiva tal-rikonoxximent eh, reċiproko. Issa ngħaddu għal proċess catch DI. Għanamlu tlieta. Nibdew bil-Onorevoli Kelly. Grazie ħafna. Eżin evidentement il-prezenzjoni ta' innocenza qabel ma wieħed jiġi e, konsiderat ħadija ħaġa bażika fid-demokrazija. Ħaġa tajba li qed ninfazizzaw dan. Ħaġa mhux dejjem issir. ċerta drabi hija diffiċli li wieħed jirrispetta. Daw l-aħħar ftit snin minħabba r-reċessjoni ekonomika ċerta nies e, ma kienux popolari dawk li jizviluppaw proprjetà jew bankiera jew nis fil-politika, per esempio, li ġew akkużati li ġew akkużati bċerta reati, ma ħafna drabi ħafna ġew konsidrati bħala ħati qabel ma marru l-qorti u ħafna drabi sofrew u sofrew l-familji tagħhom mill-mibeda tal-nis. Eh, li kienet ħafna zjed serja mill-sentenza li kiku ġew eh, misju baħatin. Għanna bżon nappoġġa daw il-prinċipi kemm nista' jkun. Grazzi. Nadressa għall-Onorevoli Grisonnos. Grazzi ħafna. <clears throat> Direttiva Ewropea biex issaħħaħ il-prezunzjoni ta' <clears throat> noċenza huwa pass lejn eh, l-garanzija ta' eh, drittijiet eh, tal-bnidem fundamentali. U importanti li jkun hemm presenzjoni ta' innoċenza skont din id-direttiva li titinvolvi l-aspetti amministrativi li jsiru parallelament, per eżempju, id-drittijiet tal dawk li ħadmu fiċ-ċivil ukoll. Għadak għanna nkunu ċari li l-prezenzjoni tal-innoċenza tkun parti mill mizuri essenzjali li għandhom iġi adottati meta xaħat iġi akkużat b'xi reat. U li u koll f'dawk il kazijiet fej il-persuna eh, tiġi assolta, jkun hemm eżenzjonijiet, għandna nippreżumu li jkun innoċenza li hija eh, referenza li fid-direttiva tinvolvi l-atti diretti tal-awtoritajiet eh, legali. Grazzi. Grazzi ħafna. Ah, jgħid l onorevoli Post eh, għanna narmonizzaw f'ċerta każijiet il bazi legali, ma naħseb li din hija pjuttost dif differenti. Jiena kont Ministru tal-Ġustizzja meta għamilna transpozizjoni tal-Borin tal-Arrest fejn l-argument kien nistaw Eh, nimplementaw tradizzjoni, imma x'garanzija għandna l-istess li huma jirċivu l-istess ħarsin li jirċivu f'pajjiżu. Dak huwa li ħaġa importanti li wieħed jiżgura li jkun hemm l-istess standards proċedurali. Għalhekk nappoġġa din id-direttiva, nifraħ lir-rapporter għax jekk it ċittadini Ewropew jindbatu f'pajjiżi oħra li jkun mis estradizzjoni għanna nizguraw li jkun l-istan stess standards ta' proċeduri bħal ma jem f'pajzi oħra. Naddu issa għall-Kummissarju Jorova. grazie għafna, Id-direttiva b'pożizzjoni tal-niċenza hija passi ieħor lejn eh, zona ta' libertà, eh, ġustizzja Eh, l-istess bħad direttiva integrazzjoni tranzazzjoni ġiet adottata fl-2010 wara direttiva fuq l-informazzjoni tal-2012 u direttiva tħol aċċess għall-avukat li ġiet adottata fl-2013 Nishtiq ninkoraġikom biex tivvotaw favur din id-direttiva għada u jiena qed nistenna bil-ħerqa li tivvotaw fuq il-salvagwardija tfal li ġi binna fuq qabel il-miliet u jiena konvinta wkoll li kunu nistgħu negozjaw fuq id-direttiva tal-għajnuna legali l-istess f'spirtu kostruttiv u responsabbli. Grazzi. Naddu għall-Onorevoli Grisbeck. Grazzi, Signora President, biex eh, nikkonkludi f'kentejn wara l-interventi tal-kollegi rrit ngħid illi minkejja l-eżistenza tal-leġijiet nazzjonali fuq il-presunzjoni tal-innoċenza u l-elementi ta' dan il-prinċipju xorta waħda jinkisser ta' spess dan id-dritt fl-Ewropa u eh, huwa dritt fondamentali li qiegħed ikun imminat huwa dritt fondamentali huwa dritt essenzjali biex nevitaw l-abbużi fil-proċedimenti. Pro kif għadu kif għalwet mill-kollegi u għed mill-pilastri ta' demokrazija u għalek kien importanti aħna nilħu dan il-ftejim, ftejim sot fejn id-demokrazija u l-istat ta' dritt eh, qed jiġu eh, forsi attakkati anke fiħdan l-ispazju Ewropew. Eh, jiena ħat gost li jiena kelli l-opportunità illi eh, fassalt dan il-dokument għalla vola kien hemm min kritika bħal Breton u eh, jiena kontenta wkoll u dana jaqbel ma ħafna minn dak li qalu l-kollegi li din id-direttiva għandha tkompli tfassal il-roadmap tal-Unjoni f'dak li għandhom xaqsam id-drittijiet proċedurali b'mod partikolari eh, biex nibnu Ewropa kif nixtiequ aħna, Ewropa li tirrispetta id-dritt tad-difiża u li tkun Ewropa koerenti bejn l-Istati membri, bejn id-drittijiet ta' ċittadini tal-Istati membri minn qalbi irrit nirringrazzja il-Shadow Rapporteurs għax xogħol ibes u kostanti illi għamlu biex nħorġu b'dan it-test. Nirringrazzja l komissarju Ġurova li eh, għannom tal komissjoni sematna u eh, enitna ħafna l-Konsil bil-Presidenza tal-Latvja unbat dik tal-Lussemburgu li finalizzat maħna dan il-test u it-teams kolla illi ħadmu sfiq biex aħna nastu dan il-rizultat u nittama li għada dan il-rapport se jikseb approvazzjoni minn maġġoranza qawwija fuq il-prezunzjoni tal-innoċenza li huwa parti minn l-arkitettura fuq id-drittijiet proċedurali. Grazzi. Mela, dan il dibattitu ehm, mm għala essa emis il-dibattitu konġunt dwar l-armonizzazzjoni tassu intern. Għanna rapport minn President nħabba li huwa tard. Konna insegwu dawn id-dibattitu diversi ehm, sijat u kuxtaqta nipparteċipaw fil-KHDI. Fil-dibattitu li jmiss ħatati opportunità għal-KHDI għal-tlita biss jew segwi il-proċedura. Importanti biex ma mux nististennew għal-xejn. Jekk mux ħat kull ma ħatamlu u għatati tlita persuni, dritt tliet persuni ma mux nistennew. t forsi tistajdinna xħat kull il-proċedura. Skont il-president, il-president jiddeċidi kemm il khdi jati. Issa naddu għal l-Onorevoli Ford. U għad għal tamir personali protettiv, u bat għanna xtilet għal tamir li juża l-gas. U l-axħar wahda hija l-Opera Susturis White fuq